konsil il-podew il-pozizjoni fuq l-ewwel qari tal vjaġġar pala pakket il-package travel u regolamentazzjonijiet fuq il-Open Internet Access u roaming. Il-titli ħesa jiddaħlu fil-minuti u periodu ta' tlet xhur jkun disponibbli għal parlament biex jadotta il-pożizzjoni tiegħu ser jibda għada 9 Ottubru tal-2015.